għal kommenti, għal pozizjonijiet, aħna ħadna nota ta' kollox. Grazzi, Sur President. Herr Präsident, wir danken Ihnen, wünschen Ihnen für Ihre europapolitische Verantwortung. Grazzi, ħafna aħna namlulek l awguri tagħna għal dawn ir-responsabilità kon fuq livell Ewropew. U ovvjament aħna nistgħu bil-ħerqa li naħdmu u nikoperaw tajjeb. Bekk nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu fuq il-programm ta' ħidma tal-Presidenza ta' Ċipru. U morru mal-ewwel għal punt li jmiss fuq l-aġenda se nitkellmu dwar preparazzjoni tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni. Nixtieq infakkar il-membri kollha li fuq dan il-punt m'għandniex proċedura ta' catch Se nisimgħu biss il-kellima min-naħa tal-gruppi. U mal-ewwel nibda id-dibattitu u nitlob il-fiċi President tal-Kommissjoni Sur Sefkovic biex jagħmel dikrazzjoni tiegħu. President, onorevoli membri, jiena nilqa dan id-dibattitu tal-lum għax verament qegħdin f'sitwazzjoni importanti eh, sentej biss eh, għadbaqa minn din il-leġislatura għalhekk dawn il-żminijiet li ġejjin għadhom żminijiet kritiċi għal komunitajiet u anki għal dak li għandu x'jaqsam mal dinja tax-xogħol. Irridu naraw x'riformi se nagħmlu biex il-modell soċjali u ekonomiku tagħna ikun b'saħħtu f'dawn l-aħħar snin l-Unjoni Ewropea kienet indispensabli biex insibu soluzzjoni għal kriżi aħna flimkien u rejna x'inhuma soluzzjonijiet immirati għall urġenzi li tqajmu u rajna wkoll ġifiri xinu għal isfidi tal-ġejjieni. Aħna wkoll eh, waqqafna governanza ekonomika kbira, rġajna eh, waqqafna koll supervizjoni regolamenti fid-dinja finanzjarja u ovvjament fil-priorità kien dejjem il-postijiet tax-xogħol. Il-fatt li aħna aħna naħdmu fimk ma l-istituzzjonijiet ta' il-frott issa rridu nkomplu naħdmu u naqtfu ġifiri finanzi tajbin riformi strutturali u anki investimenti iktar immirati f'dan il-kuntest fuq l-MFF biex naslu għal kompromess l-negozjat huwa importanti biex aħna jkollna verament investiment strateġiku fid-dinja ta' dak inkwant ta' tkabbiru għax-xogħol Eh, meta aħna qegħdin iddefinixxu il-prijoritajiet tal-Unjoni għal eh, snin li ġejjin nistgħu ngħidu li għandna fuq xiex nibnu għandna riżultati tajbin. Il-mozzjoni ta' riżoluzzjonijiet mill-naħa tal-grupp juru li hemm ukoll unanimità fuq ħafna affarijiet anki bejn l-istituzzjonijiet inkontu għad-dimensjoni tal-Unjoni kif din tista' ġib ukoll differenza fi żmien meta hemm pressjoni ekonomika kbira. Għanna wkoll dan huwa wkoll indikazzjoni tal-prioritajiet li jaqblu li ovvjament joħorġu minn numru kbir ta' inizjativi del parlament kumitat tiegħu li issa ilhom qegħdin eh, joħorġu mill-Parlament u l-Kummissjoni qed taħdem fuqhom ġifiri anki ħafna minnhom se adottati iktar tard din is-sena. Meta se jkun id-dibattu ta' 12 ta' Settembru, l-President Barroso se jitkellem fuq il-direzzjoni li se nieħdu fil-sena li ġejja u aħna se nkomplu naraw li dejjem ikonna il-kupru ekonomiku bbażata fuq l-istrateġija tal europa 2020 għad kabbir u anke posit ta' xogħol Is-semestru Ewropew, il-prinċipju tal-istrateġija tal-2020 se jkun iktar irfinut f'dan inkwantu għal il-rekomandazzjoni speċifiċi tal-pajjiżi u anke fil-programmi ta' riformi nazzjonali. Kif tafu għadna kemm għalaqna t-tieni semestru Ewropew u għal csrs dawn se jgħinu lill-pajjiżi biex ikun hemm iktar tkabbir u anki iktar postijiet ta' xogħol fuq il e, fitzni li ġejjin. Aħna rridu li nsaħħu u niklumplementaw dawn l-isforzi meta ovvjament ikun hemm il-każ li l-Unjoni tiġib dan il-varjur miżjud. Wara summit tal-ġimgħa l-oħra l-Unjoni issa iktar determinata biex tkompli f'ażi iktar ambizzjuża għal dik li hija l-Unjoni Monetarja Ekonomika. Din hija l-aħjar għażla l-Unjoni u anki pass li nkoraġġina eh, meta nifaċċjaw dawn l-isfidi tal-lum. Imma biex dan il-xogħol ikollu riżultati tajbin u għabel kollox rridu dejjem nadotta metodu komunitarju u ovvjament dan il-parlament irid ikun involut kompletament ma fl-istess ħin rridu wkoll insommu l-momentum f'dan il-proċess li rridu wkoll inkomplu nsaħħu s-suq uniku biex nagħtu iktar kondizzjoni taħjar għas servizzi għall-industrija biex nlestu l-aġenda diġitali niżguraw li kun hemm sostenibilità u anke effiċjenzja ta' riżorsi li ikollna wkoll politika industrijali aħjar nagħtu iktar responsabilità responsabiltajt u poter l-nies id-drittijiet ta' ċittadini nipromovu l-Europa iktar b'saħħitha biex ikolla il-pożizzjoni ta' fuq livell dinji. Ovvjament, l-Europa dejjem timbena skont riżultati li tagħti u fil-dibattitu dwar l-Istat tal-Unjoni se jkollna wkoll dibattitu intensiv fuq id-dialogu għal dak li huma l-prioritajiet politiċi. Il-Kummissjoni tisena bil-ħarqa dan id-dibattitu għax dan se jġib ukoll iktar konverġenza il-laqa bejn il-kulleċ u anki il-komitati li se jsir fit-tieni ġimgħa ta' Ottubru se tkun laqa importanti biex inkunu nafu eżattament fiex qegħdin qabel nadottaw il-programm ta' ħidma. L-aħħar mill-aħħar is-suċċess tal-aġenda politika tagħna tiddependi mill-xogħol li jsir bejn il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament. Meta nkun qegħdin konna dibattitu wkoll politiku u anki l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni fil-pajjiżi fl-Istati membri meta naħdmu flimkien u bċertu determinazzjoni l-Ewropa tkun tista' tagħti soluzzjonijiet li qed jistennew ċittadini tagħna mhux biss iċ-ċittadini imma anke l-kumpaniji u l-industrija tagħna. Id-dibattitu tagħna tal-lum hija huwa pass importanti f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna. Vice-President, herzlichen Dank für die Grazzi ħafna ta' din il-prezentazzjoni tal-grupp ta' ħidma tagħkom, tal-programm ta' tagħkom. Naħseb illi il-prezentazzjoni tijak kienet interrotta naqra minn dawn ir-ritratti kollha. Iżda issa nistgħu ngħaddu għal kelliema. Fissim il-gruppi sur Sajzer. Grazzi. Jiġu ħaġa sabiħa nara kemmek. Messaġġ tal-IPP tal-meta niddiskutu il-programm ta' ħidma tal-2013 hija waħda ċara. Aħna li jridu nħallu għal ġenerazzjoni li jmiss ta' Ewropej mhix dejn imma xogħol, opportunitajiet tax-xogħol. U possibiltajiet li nimxu l-qoddim. Kifet, l-Ewropa illa wisq edha tgħix kienet qed tgħix fuq id-dejna x'inhu l-iktar mod faċli kif wieħed jista' jonfoq il-flejjes ta' ġenerazzjonijiet iż-żar u żaza. Jekk aħna ħalna tuhom xi tip ta' ċans għal ħajja dan iż-żar mela aħna rridu xejnu dan id-dejn, rridu nkabbru l-opportunitajiet tax-xogħol. Għalhekk il-possibilità għal ġenerazzjonijiet il-ġodda x-xogħol u t-tħul fis id dejjiet fil-dħul fis-suq tax-xogħol hija l-iktar ħaġa importanti kif ġie misħuq mill-programm tal-Presidenza żda din hija xi ħaġa li għandha tkun priorità ewlenija. Irrid niġġieldu kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ. Immaġina, żgħażagħ li qed jibdew ħajjithom mingħajr ċans ta' xogħol jew possibilità li jsibu xogħol jekk niprovdu opportunitajiet għaż-żgħażagħ. Mela ħekonna nużaw l kollha li l-Unjoni Ewropea għandha għad dispożizzjoni tagħha. Jiġifieri l-appoġġ tal-SMEs, l-imprizi micro. U aħna nistennew mill-programm leġislattiv tal-Kommissjoni illi dawn iresqu il-, -il skedi u timetables u perdi ta' żmien ċari fuq anki kif se jagħmlu għar um, rigward il-imprenditorja taż-żgħażagħ. Bażikament dan huwa x-xogħol tal-Istati Membri. Imma l-Unjoni Ewropea bil-leġiżlazzjoni tagħha trittejn. Aħna noqogħdu niftaħru bil- bil-moviment ħieles ta' prodotti servizzi u persuni, zaħfna drabi aħna ninsew illi dak ix-xkil kollu li qiegħed iwaqqaf li jkun hemm il-ċirkolazzjoni ta' dawn l-affarijiet bħal huma s-servizzi speċjalment qegħdin jimpeduna u allura aħna speċjalment is-suq diġitali rridu nsaħħuh, rridu ntejbu l-fiduċja bejn il-konsumaturi u n-negozji. Dak il-qasam hemm ħafna possibiltajiet ġodda. Xogħol ieħor huwa responsabilità tagħna li naqsu l-burokrazija fuq livell tal-Istat Membri kif ukoll tal-Unjoni. Irridu inneħħu l-pis amministrattiv mill-ċittadini, minn nies mill-SMEs ukoll, e, kif rajna kien hemm proposta ta' 25% sal-2015. Kull sena aħna qegħdin iddiskutu il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni. U kull sena ngħid illi aħna nħossu illi din hija eżerċizzju għal xejn għaliex skont l-istudji huma biss inqas minn 50% tal-għanijiet illi il-programm tagħna ta' kummissjoni eh, jitniżlu u nofs inqas minn nofs jiġu mwettqa jew jidru fil-programm li miz. Aħna rridu naraw kif nistgħu nżidu din iċ-ċifra. Fi żmien ta' kriżi irid ikun hemm razzjonijiet mħaffa. Iżda pjan jiswa xi ħaġa jekk twettqu sew, jekk ħadd twettaq inqas minn nofsu, ma m'għandek riżultat tajjeb. Aħna ġadmu flimkien sabiex namlu aħjar. il kummissjoni għandha tkun il-qawwa ta' stabilità hawnhekk dik dak li nistennew mill-Kommissjoni. Ħafna drabi l-istituzzjonijiet jiġu akkużati illi dawn ma tantx qegħdin jagħmlu li jistgħu imissa għandhom iċ-ċans illi jidru illi jiġu fuq qudiemu jimmexxu. Jista' jkunu punta ta' referenza ċara u punta ta' stabilità. Fl-isem u fl-isem il-partit tiegħi sem il-Parlament nittam naħseb li għandna bżonn nappoġġaw dan it-tip ta' attività u nsaħħu l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. Aħna maħniex qegħdin ngħidu għal relazzjonijiet ta' istituzzjonijiet oħrajn, per memm ma' il kunsill ma'ħjar jew le, ma' l-Kommissjoni, l-bira ħrewek ħams qalet illi isqattejr fuq dan dwar dan iżda aħna għana kontenti ħazzi jekk il kummissjoni il-Relazzjonijiet bejn il-Kommissjoni u l-Kunsil u ma' tajbin ukoll. Grazzi. Grazzi, Sur Guerrero Salam, is-fil-sem l-SND. Grazzi President, grazzi Kummissarju. Il-bira. Għati seduta tagħna. Kenna esperjenza parlamentari pjuttost mhux tas-soltu. Kien hemm ċabċipa twila u intensa għal President tal-Kummissjoni. Intensiva mhux għax kienet formalità għax bil-forsi tiċċabċablu. Kienet kważi unanima. Kulħadd kienet iċċabċablu għal żewġ affarijiet l-ewwel netta attitudni tiegħu. Li qed jħares l-interessi tal-komunità fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew eh, il-ġimgħa li għaddiet. U wkoll rigward ċertu interessi meta kien qed jipprovaj definina koġa ċertu interessi personali ta' xi kap eh, ta' stat. Din hija xi ħaġa li din is-sala tapprezza. Inkun turi l-apprezzament tagħha. Wara kollox aħna jirrappreżentaw il-biċċa kbira tal-ċittadini Ewropej. Iżda wkoll wara illi Kemm il-Kunsilu fuq il-Parlament, kemm il-Kommissjoni kif ukoll il-Parlament huwa mħasseb dwar il-fatt li l-Unjoni Ewropea sejra minn ħażin għall għar u li qed taffettwa mod negattiv il-ħajja taċ-ċittadini tagħna u li qed tiġġenera l-faqar. Hemm monta euro li qed jitrawem. U dawn il-movimenti estremisti qed narawhom li qegħdin ifaqsu f'kull pajjiż prest l-Europa. Il-Kommissjoni u l-Parlament qed jaraw is-setat tagħhom li qegħdin jitneħħew minħabba dan l-approċċ intergvernattiv li qed jiżdied kull ma u l-metodu komunitarju mhux qed jiġi applikat meta tnieħdu dawn id-deċiżjonijiet importanti. Għalhekk is-sala wriet illi qed tirkonoxxi l-fatt illi hemm bżonn li naħdmu flimkien mal-Kummissjoni sabiex inħarsu l-interessi taċ-ċittadini tagħna. Jiena nemmen illi aħna wkoll irridu naħdmu sabiex naraw illi konna riżoluzzjoni konġunta illi ser kollha appoġġ wiesa' għax nixtiequ li l-Kummissjoni tieħu azzjoni u aħna nawgurala li meta taġġix li taġġixxi meta tixtieq jixtieq li taġix il-Parlament. Aħna rridu nerġgħu niksbu fiduċa fi ċittadini tagħna billi nagħtuhom iktar xogħol, iktar polizajiet għax-xogħol. Aħna rridu għafas ekonomiku iktar b'saħħtu, għandna bżonn buffer fund, għandna bżonn niġidu konċa l-frodi, għandna bżonn ninsaħħu. Issa il mekkaniżmu semestru Ewropew, għandna bżonn l-Eurobonds, għanna bżod mekanizmu ta' ħlasijiet li huwa tajjeb għal 2013. President, inti jett li gruppi ħajposponu l-vot sal-1 ta' settembru sabiex ikonena iktar ċans illi naħdmu fuq rezoluzzjoni komuni li se permetti li l-Parlament. Tlisten, leħen wieħed dak li dak li ju jixtieq jara. Is-Sur Daf. Dan huwa programm RIK. Għas-sena 2013. U għaxxira għall-aħħar sitt xhur ta' dan il-mandat leġislattiv. Il-Kummissjoni issa qabdet ir-rankatura. U aħna għandna passjoni. L-applaus għas-Sur Barroso l-bira kien wieħed ġenwin u xira. U dan e, ħawat naqra naħseb il- dawk li jinkollu qegħdin jikkritikaw mod konsistenti li il-Kummissjoni u maqdru e, għaliex huma teknokratiċi mhux eletti. Il-liberali jemnu. Il-Kummissjoni b'saħħitha jew waħda politika. Ovvjament, it-titjib jista' jsir kullimkien f'kull tip ta' funzjoni tagħha. Għandna ħafna funzjonijiet. U x'imdaqqiet xi ħut minnhom dawn imma maħbija żejjed. Ximdaqqit il-Kummissjoni hija il-wiċ pubbliku tal-Ewropa. Tini ħaġa hija l-amministrazzjoni li tkun effettiva u rigoruża meta qed twettaq leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Tretnet, irrit irrit ikun think tank intellettwali, tas saħħa intellettwali għall-Unjoni. Għandan għandu kol artikola l-interessi komuni tal-ċittadini tagħha. u għandek dritt għal inizjattiva leġislativa politika, speċjalment issa bħala kontraparti għal Kunsill Ewropew. Il-Kummissjoni tinsab fil-punt l-iktar dajja tagħha meta tibda tiddefendi, meta tkun involuta f'konfoffi f'temiet bejn xi ġiex eh, Prim Ministri. Però hija fl-aqwa tagħha meta żomma l-interessi ġenerali ta' kulħadd. Għalhekk aħna nilqaw il-dokument li ma bħalu tal-erba presidenti li proponu il-blueprint u l-roadmap tar-roadmap dwar il-Unjoni Bankarja u Fiskali. Grazzi tassew. Grazzi. Issa għal-ħodor Emilia Turnen. Issa mill ħodar jiena nixtieq ngħid illi huwa ċar illi il-kriżi ħankun il- fil-qofol tal-politika tagħna fil-2013 għaliex jekk mussar jirnexxinna li ndaħlu riformi meħtieġa mela ħankunu paralizzati jew inkella ħaninqasmu f'ħafna biċċiet. Allura il sostenijiet il-riformi istituzzjonali għandhom jinataw priorità għolja. Il-relazzjoni bejn il-krizi u l-programm ta' ħedma tal-Kommissjoni għandha tkun waħda dinamika għaliex il-krizi tfisser illi din mhijiex eh, ħtieġ annwali ma waħda ta' kull ġimgħa li titsir, irid ikun hemm dawn it-tibdiliet li jsiru ta' kull ġimgħa l-linji ta' politika tal messaġ noqogħdu nistennew sal ħar tas-sena biex noqogħdu nibnu t sistien meħtieġa, aħna rridu nifokaw fuq il-linji ta' politika tal-kriżi li hum jiffokaw fuq il-kriżi tagħna iżda mhux biss. Aħna bħala l-ħodur nħosbu li l-aspetti ambjentali u soċjali tal-iżvilupp tal-soċjetajiet tagħna jridu jkoll se priorità ewlenija. Aħna neħtieġu approċċ terroristiku għall-kriżi u l-unika b'mod sostenibbli li jistgħu noħorġu minnha din biċċa għanna rridu li l-Komissjoni tkun iktar attiva fuq il-fond ta' fidwa, l-Unjoni Bankarja, il-kriżi tal-banek, il-banek li jirċivu aktar fondi, il-konsolidazzjoni fiskali, il-formazzjoni il tal-tnaqqis ta' zbilanċi makroekonomiċi biex il-pajjiżi li għandhom deficit eċċessivi jistgħu jisolvu problema evażjoni tat taxxa u bejti tat taxxa jridu eh, jiġu trattati wkoll, jrid ikun hemm approċċ iktar bilanċat għal Annual Growth Survey kif ukoll il-programmi ta' riforma nazzjonali biex il-għanijiet kollha tal-Unjoni Ewropea ta' sena 2020 jistgħu jitqisu għandna bżonn il-garanzija għaż żgħażagħ Ewropea u għanna bżon li aħna nwaslu eh, ġejjeni sukur għazza zaħtana. Il-bqija u ma mnizla fil-sqarrija bil-miktub para rezoluzzjoni minn tal l-grupp tana, pero nixtinet il-kommissjoni li aħna u illi konna iktar ehm, fukar fuq l-anijiet tana tal-2012 għax jistaz minn il-ħollu jorbot tal-Unjoni. Morsur Malcolm Harbour, grazzi ta' sew President. Naħseb illi huwa indispensabbli illi dan il-programm ta' ħidma jista jitqis bħala li l-Kummissjoni qed tagħti tawnek fil-linji ta' politika ta' tkabbir. Dan li aħna daħalna fir-riżoluzzjoni tagħna jiena nixtieq nisma' x'għandu xi jgħid iż-żur żgħir naħseb illi appoġġaw jiena fil-fatt disappunta ta' xina naħseb illi konna wasanna biex naqblu fuq ir-riżoluzzjoni li kien ħajjifoka fuq il-linji ta' politika ta' kabir ma naqbel ma' Sir li parti mill problema ngħid li kommissjoni li parti mill problema għax il-programm ta' ħidma mhux qed titina fuq xiex nifukaw eżattament kemm fuq il-miri kif ukoll fuq il-politika ta' kabir. Il-Kummissjoni kienet qed taġġixxi ħafna għal dak il-Kumitat tagħna kienet qed titloba fil-Parlament, jiġifieri tagħti priorità li tlestija ta' suq wieħed, lat ta' suq wieħed u għall-programm ta' tkabbira ġimqa sena d jiena innotajt li inti ma semmejtux fid-diskors tiegħek imma aħna għandna il-miri mek għanna linji ta' politika olistika mek li sinjura Turunen xtaqet tara. Għalek, naħna li u minn għand komissarju u li inti kun iktar ċar fuq il-linji ta' politika għat kabbir. Jek inti tħares nisqarijiet tal konsil għalix, ovvjament, eh, suq wieħed minn mussej seħsin bis minħabba l-linja ta' politika tal komissjoni ma' minn kif jiġu jitqet u mill-Istati Membri. Dak li ħda nishtiqu naraw fil-programmi tal-2013 huwa qafas fejn l-istati membri jistgħu juru impenji ċari fli waslu fil-impenji tagħhom fuq is-suq wieħed u dan għandu tbaġġa qiegħed fis stqarrija tal-Kummissjoni illi ħajkun hemm monitoraġġ, illi ħajkun hemm rapport annwali fil-qafas tas-semestru din inizjattiva ġdida illi bil-forsi rridu mexxu għal qudiem ba' ir-riżultat tal-programm ta' ħidma. Iżda ħaġa oħra li jiena nixtieq nenfasizza u jiena naħdem naqbel ma' dak li intqal jeli l-Kommissjoni qed tipprova tnaqqas il peace regolatorju u istati membri wkoll. Dinja aġenda naqsuma. Inti qed li intom ħatuna komunikazzjoni fatum ta' din is-sena rigward passi oħrajn u iktar regolamentazzjoni. Aħna li rridu naraw huwa li dan fil-2013 jiġi mwassal. Aħna rrid ikollna revizjoni siħa ta' kif din il-linja ta' politika ħankunu qegħdin nipprovovuha u li tisir iktar xogħol, iktar analiżi, iktar evalwazzjoni ta' impatt. Dawn huma l-affarijiet aħna nixtiequ naraw fil-aġenda ta' tkabbir tagħkom. Jiġifieri biex nagħlaq President. Aħna rridu naraw illi il-kwistjoni enija hija il-twassil tax-xogħol u tkabbir billi Inlestu dak li fil-mejda dimna kif qal Joseph Sayer il-tkabbir ġej minn imprizi żgħar fis-settur tas-servizzi, aħna għandna d-direttiva tas-servizzi, aħna intom l-istati membri kollha flimkien hekk kif qalu s kollegi soċjalisti tagħna li jridu jwasslu fuq dan il bwedit tagħhom fuq it-kabbir u x-xogħol. Grazzi Signor Martina Anderson. Liam Mello qal illi fuq kummerċanti ħor li il-problema kienet ma mhux minħabba in-nuqqas tal-nies imma ħabba l-biża tan-nies. U l-istituzzjonijiet tal-Unjoni qishom qegħdin kebsu din il-biża fost in-nies um, qed naraw minħabba l-protesti qed isiru manifestazzjonijiet fit-toroq um, rigward il-programmi ta' austerità, lek għandna bżonn approċċ ġdijt imwat radikali li jarraf illi miżuri ta' austerita u ma taħsara speċjalment għal nisa u tfal. Il-programm irrit irrawwam investiment pubbliku u tkabbir u xogħol irid jappoġġa l-SMEs, irid jaddatta ħtiġijiet partikolari ta' kull stat membru. U dan għandu jkun il-bażi ta' kull tip ta' eh, strateġija ta' reżoluzzjoni tal-kriżi kredibbli iżda il-żmien jirrestringi dak li nista' nipproponi. Iżda nixtieq ngħid li aħna għandna bżonn kap li għandha fondi tajbin u flessibbli għandna eh, bżonn li ikonna kondizjonalità makroekonomija għal dak li għal politika ta' koezjoni u żvilupp reġjonali l-fondi ta' rigward irti konna garanzija vinkolanti għal dak li huwa xogħol u taħriġ u roadmap ġdid fuq l-gwaljanza għal persuni LGBT u eh, strategija komprensiva fuq il-violenza kontra nisa kif ukoll implementazzjoni ta' miri ta' Barcellona fuq il-provizjoni tal-child eh, care. Kolleginnen und Kollegen sagen, dass die Debatte noch stattfindet. Nishtiq infakkar lil kollegi illi id dibattitu għadu għaddej fadlinna tlet kellima fil-lista tal-kellima jistaw dawn li din jitlu issa fil-kamra forsi jistaw jisimaw lil kellima sur Frank Van Hecke. Grazzi, President. Fil-program ta' ħidma l-2013 Il-Kommissjoni għandha tkun daqsxejn iktar umli forsi għandhom jibdow eh, jieħdu daqsxejn hemm kriżi kriżi li qed tolqotna dan huwa fatt. Minkejja dawn il-ħafna stejjer li jkunu qed norganizzaw ekonomija l-iktar b'saħħitha fid b'saħħitha kellna forsi narmu kollox id-dom il-ġdid fl-2013. Qed jgħidu li ħajkonna bżonn budget żieda fil-budget din din mhix aċċettabbli nistgħu nagħtu mijiet jew eluf ta' eżempji ta' ħela u id-definizzjoni inti tispiċċa bħafna konsultazzjonijiet inutili ma' aġenziji ma' mebda valur miżjud politika ta' abbus jintuża l-flus għal propaganda politika hemm ħafna ħela fil-politika ta' żvilupp. Forsi l-Kummissjoni tista' għal darba tibda bi programm li ser jiffoka fuq l-essenzjali ejjew nikkonċentraw biex noħolqu kondizzjonijiet ta' tkabbir ekonomiku għal kompetitività għall impriżi Ewropej tagħna. Grazzi ħafna. Jekk joġobkom iqfu mid-diskussjonijiet individwali bilaterali tagħkom ħallin komplu. Sir Andrew Bronze, grazzi, grazzi, nishtiq ngħid Komplessivament il-Kommissjoni qiegħda f'reċessjoni din hija stqarrija pjuttost dajfa fl-Ispanja u fil-Greċja il-qat qed nitkellmu dwar 50% fost iż żaża issa qed jesportaw ix-xogħol issa wkoll qed jesportaw il-ħaddiema tiegħu. Iż-żona euro qed ixxekkel minn daw il-pajjiżi illi jikkompetu effettivament billi jiffermettu l-valur tal-munita tagħhom biex taqa'. Jistgħu jikkompetu biss permezz ta' programmi ta' austerità li qegħdin jaqtaw mill-pagi tagħhom u jistennew pajjiżi illi għandhom tul inqas biex joħorġu mid-dejn id-diskrepanzi fix-xogħol waslu għal ħafna qatt anke għal ħanka nuqqas ta' xogħod fir-Renju Unit dawn għandhom jidħlu għal xogħol ta' slave labours għal benefiċċju tal bilanċju ta' figuri. Ħafna pajjiżi fil-vant mhux qegħdin jagħmlu użu mill-ħaddiema l-iktar kapaċi tagħhom. L-ikbar tettida kontra tkabbir huwa il-globalizzazzjoni u ċertu ftehim ma, ma ekonomiji emerġenti ma nistawx nikkompetu magħhom. L-Unjoni Ewropea qed titkellem dwar suq komuni. Lan ewlieni huwa li jkun hemm eh, suq dinji fejn il-livelli ta' xogħol ħajkun hemm ċertu pożizzjonijiet fuq il-livelli ta' pagi għal dawn il kaldima kollha. Grazzi. Grazzi ħafna. Signori Aħna qegħdin fl-istess sitwazzjoni tal-bira. Il-President tal-Parlament għal li għaf ikun fl-interess tagħna l li din il-Kamra ikonna ambjent, ambjent li jixraq situazzjoni għanki għal kelli ma nixtieq nitlob istarja tatluq tal-Viċi President tal-Kommissjoni. Grazzi, grazzi, Sur President, biex nidri ringrazzja l-kellima kolla li tkellmu fissem il-gruppi politiċi kolla l għaliex id-dibattitu juri b'moċċar li hemm ċertu konverġenza fil-programm ta' ħidma għall kommissjoni tal-2013 il-prioritajiet il-gruppi politiċi kollha jiena naħseb illi aħna wkoll nistgħu naqblu ma dak li ġi ma m'għandniex inħadlu li ġenerazzjoni tagħna bdejn iżda b'xogħol sostenibbli. U dan huwa eżattament dak li qegħdin nipproponu għaw dawn huma l-miżuri li qegħdin nipproponu li rridu nagħtu ċertu riżultati bekk il-Kummissjoni dejjem ħaddan konsiderazzjoni bil-aqal meta aħna nindunaw li rridu neħilsu l-istati membri minn eh, piżijiet ta' dejn u rridu nagħmlu dan b'mezz illi ma jxekkilx ebda politika ta' tkabbir. Politika ta' tkabbir li twassal għax-xogħol u jiena naħseb illi dan ġi rifless anke fid-diskussjonijiet illi kellna mal-istati membri taħt il-kappa tal-governanza ekonomika anka fir-rekomandazzjonijiet speċifiċi għadak il-pajjiż u priorità oħra kienet dik tal-qat, speċjalment il-qat fost iż-żazax fejn sfortunatament wasalna għal 7.5 miljuni dawn huma iż-żaza illi mhumiex qegħdin jibdu ebda edukazzjoni, ebda taħriġ, ebda xogħol. U bekk bdejna il-proġetti pilota ma' tmien stati membri fejn Deġa wassalna ċertu riżultati konkreti irnexxielna nallokaw iktar minn 7 biljun mill-fondi Ewropej speċifikament biex jinħolqu xogħlijiet ġodda u issa nħossu li din l-allokazzjoni taf twassal għal 476 xogħol għal dawk li huma bla xogħol fl-Ewropa rridu nieħdu minn din l-esperjenza nespandu dawn il-programmi għall istati membri fejn jafu qed ikun qed jiffaċċaw problemi simili u nisperaw li fl-aħħar ta' din is-sena nkunu nistaw noħorġu proposta għal qafas komuni għal garanzija zazah li jistaw jgħinu li dawn l-istess zazah biex jisibu l-ewwel xogħol tagħhom. Jiena naqbel mal-kellima kollha illi ilhom jitolbu għal xogħol li jsir fil-ħeffa dwar is-suq komuni diċidali u għaminnu illi dan huwa strument, strument tal-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol huwa strument għażida fil- il-GDP tal-Unjoni Ewropea u aħna qed ngħidu illi jekk aħna naslu għall anijiet tagħna kollha f'dan l-ambitu nistgħu nżidu l-GDP berba' fil-mija sal-2020 u dwar ir-red tape hawnhekk nista' ngħid illi aħna rridu naħdmu naħdmu flimkien għandna ċertu inkoraġġament mill-iżviluppi ta' negozjati kollha bir-regolamenti finanzjari kif tafu aħna tajna ċertu riżultati fil-wedi tagħna li naqsu ċertu piżijiet finanzjarji bi 30% irridu naqdmu wkoll bil-qrib mill-qrib mal-istati membri biex jimplementaw dan l-avviċinament il-ġdid u jipproċedu bċertu ammont ta' simplifikazzjoni. Jiena naqbel ma' Andrew u ma' Enrique li qalu illi ċittadini Ewropej iridu jaraw illi l-istituzzjonijiet edinaw biex jgħinuhom irridu nħarsu il ċittadini Ewropej u nagħmluha permezz ta' metodu komunitarju u nipproċedu bil-pjanijiet eh, politiċi tagħna fl-istabiliment tal-Unjoni Bankarja Fiskali Politika u namlu dan kif ġi suġġerit mill kollega tagħna mill-partit mil tal-ħodor b'avviċinament holistiku dwar l-FTT għawek ġi stabilit moċċar fl laqa tal-ekofin illi mussan wedda unanimità u bekk il-Kommissjoni ser tipproċedi u għanamlu il-proposta biex nipproċedu billi indaħlu l-FTT permezz tal mekanizmu ta' kooperazzjoni imħan imsaħħa Enhanced Cooperation Mechanism. Nixtieq nirringrazzja l-kollega tal-li enfasizza l-importanza tas-suq komuni għat wieħed u għat li għalix jider ċar li s-suq komuni huwa l-aqwa strument li għanna biex noħol u iktar impigi u iktar tkabbir ekonomiku. Kif tafu l-istituzzjonijiet tagħna l-Kommissjoni u l-Parlament xtaqu jipproċedu bi pjanar aħjar biex niksbu lat tal-suq komuni permezz ta' ftehim interistituzzjonali inter li jgħina koll fl-iskadenzi ta' tabelli ta' żmien tagħna niggarantixxu adozzjoni malar kemm jista' jkun ta' dawn il-proposti validi. Issa nafu li ma kienx hemm l-istess entużjażmu fil-Kunsill Iżda ħankomplu fid-diskussjonijiet tagħhom dwar dan biex nistgħu naslu għal dan l-iżvilupp daqsxejn iktar maġġel dwar l-aħħar żewġ punti li semmejna Deġa id-diskustejna l-importanza ta' qafas finanzjarju multijanwali l-importanza tal-budget Ewropew li huwa mezz importanti u anke dwar il-politika kummerċjali naf li l-Ewropa huwa msieħeb kummerċjali validu ħafna ma' ċedejniex ħafna l-msieħba kummerċjali oħrajn irridu nfittxu iktar tkabbir anke lejn l-ekonomiji emerġenti anke dwar il-volum kummerċjali tagħna li għandhom ikunu ibbażati fuq prinċipi ġusti u aċċettabbli reċiproċi. Herr Vizepräsident der Kommission. Viċi President tal-Kommissjoni, grazzi ħafna għal konklużjonijiet tal dibattitu dwar il-programm ta' ħidma ġew imresqa sitt mozzjonijiet ser inkunu qegħdin nivvotaw eh, dan se jiġi postposta għal settembru u bekk tingħala jingħalaq id-dibattitu issa nistgħu nibdew bil-votazzjoni.